rapport mill-kollega tagħna is-sur Wang dwar l-istatistika Ewropea. Relatur. Grazzi ħafna Sur President. Sur Kommissarju, eżis kollegi. Mela l-ewwel qed nixtieq nirringrazzja. rapporter fittizju eh, fejn aħna ħdimna tassew it fit Mela, dan il-rapport huwa fir-reviżjon tar-regolament fuq l-istatistika Ewropea u l-sfida u l-enija hija li nsaħħu il-kem dawn statistiski jistgħu jkunu eh, affitabbli permezz ta' xogħol ta' nies esperti fil-qasam u il-proċess dovut. Misru noqgħod nfakkar il-kuntest, il-kuntest li din ngħixu fih l-Unjoni Ewropea għandha l-iskandlu tal-manipulazzjoni tal-istatistika fil-Greċja u għanna u kol dan il-Parlament Ewropew f'kot deċiżjoni impenja ruħna u kol bċerti riformi fuq livell Ewropew fejn l-affidabilità u ċifri huma neċessarji biex ikonna valutazzjoni tajba tal-politiki ekonomiċi minħabba il-six-pack. Tlet miżuri ewlenin edin fit-test eh, li se jkun imressa għal-votazzjoni għada, l-ewwel net insaħħu l-implementazzjoni tal-kodiċi deontoloġiku eh, bejn il-Kummissjoni u l-Istati membri. Tieni net natu setat ta' investigazzjoni u ta' koordinazzjoni wisajn lill komissjoni Tillet punt insaħħu l-indipendenza tal-Eurostat konsultazzjoni mal-Parlament Ewropej għal dak li l-ħatra tal-Direttur Ġenerali tal-Eurostat. Mbagħad fuq dan il-punt aħna wasalna għal ftejim mal-Presidenza preċedenti tal-Kunsill u huwa dan it-test illi se jiġi mressa għal votazzjoni għada. Sfortunatament il-Kummissjoni edha kontra dan il ftejim u tuża is-setat il-trattati tiegħu biex tibblokja il-ftejim għax qed timponu unanimità fil-Kunsill u kontribwit ukoll inta Alleanza Improbabbli kontra ftejim u dija komposta ma' delegazzjonijiet illi jisti u eh, idajfuħ mis sostanza tiegħu dan il-ftejim u llum l-imblokjar u għatali fil-Kunsill l presidenza ma waslitx biex ikolla mandat ġdid ta' negozjati biex tkun tista' tkompli bi diskussjonijiet fit-trialogu. Il-Kummissjoni taħseb ukoll id-dispożizzjonijiet fuq livell nazzjonali huma dajfin wisq. Imma aħna timorru lil-in mill-proposta tal kommissjoni fuq bosta punti mod partikolari id-diretturi tal-Istituti Nazzjonali, per eżempju. l ftejim jipprevedi il-kapijiet tal-istituti jħorġu b'linji gwida nazzjonali biex jisguraw il-kwalità tal-statistika kollha Eh, fuq dawk li għandhom rwol fuq livell nazzjonali dan huwa progress li ma jidirx fil-proposta tal-Kummissjoni. L-artiklu jipprevedi wkoll il-rispett ta' l-ugwaljanza bejn nisa u irġiel eh, fil-ħatrit dan huwa progress ukoll meta qabel ma' testa tal-Kummissjoni. M'hemmx illum maġġoranza biex imorru oltre mill-Konsil fuq il-punti l-oħra imma ċerti mill-Istati membri konsidraw li qed imorru lil inwis u dan il-kompromess fuq livell nazzjonali huwa l-aħjar wieħed. Il-Komissjoni hija kontra wkoll tal-talba tal-Parlament fuq it-tisħiħ tal-indipendenza tal-Eurostat. Għallina eh, hemm bżonn ikun hemm konsultazzjoni mal-Parlament eh, Ewropew qabel il-ħatra direttur ġenerali proċedura ta' eh, rinviju u ta' trasparenza u din id-dispożizzjoni illi l-Kunsill jista' jaċċetta huwa progress u l-Kommissjoni ma tridx tkun kontra, ma mistix tkun kontra. L-Eurostat miex diġi tal-Kummissjoni hija l-Uffiċċju tal-Istatistika Ewropea u għalhekk titlob esiġenzi ta' trasparenza u ta' indipendenza iktar sostanzjali. Jina kieku xtaqt illi nressa uh, eh, ftejim ta' trialogu imma sfortunatament dan huwa impossibbli għal raġunijiet li għadni kemm spjegajt u lek niproponi illi għada nadottaw il-test tal-ewwel ftijim mal-presidenza Umbat, nsaqsu l-Kunsil biex jieħu pożizzjoni. Għanna bżonn navanzaw fil-Parlament biex nipermettu illi noħorġu mill-istax nar ta' negozjati sissa u jina l-lest illi neġa nibda negozjati wara l-vot. Nala u najt il-sistema tal-istatistika Ewropea imsejsa fuq il-kooperazzjoni u mhux fuq il komissjoni u stal li l-Komissjoni li tagħmel xogħla biex tikkonvinċi l-Istati membri biex navanzaw pass pass lejn sistema iktar trasparenti u indipendenti jekk il-negozjati jaqaw jifallu minħabba mlokjar tal-Komissjoni ta' se tkun falliment politiku importanti għax il-Komissjoni se titlef ir-rwol ta' tmexxija fuq is-sistema tal-istatistika Ewropea. Jina ovvjament eh, naf il-Komissjoni ovvjament tixtieq tkun kostruttiva jina ntama li nkun nista' notfuqa bħala eh, l-imsieħba tagħna fuq livell Ewropew. Grazzi ħafna. Herzlichen Dank, Herr Berichterstatter. Ich muss Sie leider darauf Grazzi ħafna, s-relatur nishtiq bilkom l-attenzjoni sfortunatament għal fatt illi Inti użajt diġa minuta u nofs tal-ħin tijak għalek fadalek bis 30 sekonda għal interventi li jmess. Issa nishtiqna til-kelma l-Kommissarju Xeneta. Grazzi, Sur President, Honorable Membri, Sur Relatur, jina nilqa dan id-dibattitu l-lum. Aħna il-kol konna involuti mod intensiv fid-deċiżjonijiet u riformi sabiex nibru governanza ekonomika aħjar għall-Unjoni. Irdu żommu f'moħħna l-sfidi l-ġodda li din riforma ser iġib maħħa għal eh, statistika uffiċjali il-politika u deċiżjonijiet tagħna se jkunu kredibbli effettivi biss jekk l-statistika li nibbużaw ruħna fuqhom ikunu ta' kwalità għolja u kredibbli. iridu nizgurawkom illi id-dejta miġbura mill-istati membri fil-fat kun waħda titqod fuqa u ibbażata fuq sistemi eh, ta' ġbir ta' dejta ta' l-Unjoni. Il-proposta tagħna kiet fil-fatt eh, ibbażata fuq dan il-Parlament Ewropew fil-fatt bod konsistenti eh, appoġġa l il-Komissjoni fuq is-suġġett tal-istatistika. Fil-fatt, id-Diċembru li għadda kien adottat rapport b'mod unanimu kważi. Se kollna metu wara numru ta' diskussjonijiet il-proposta fuq l-istatistika Ewropea tilfet xi e, ambizzjonijiet u anke ċerta miri li kien hemm fit-test oriġinali. L-ewwel net għatina ta' attenzjoni għal Et-tnetus attenzjoni fuq sistemi bħal Eurostat, sistemi tal-istituzzjoni ta' Ewropej flok affarijiet jew sistemi li diġa' jaħdmu b'mod prattiku. rridu nsaħħu l-ġbir ta' data u sistemi ta' statistika fuq livell nazzjonali u niżguraw illi eh, ikun hemm indipendenza nazzjonali fil-istituti nazzjonali fl-istati membri u ngħid dan billi eh, kunu eh, firmati dokumenti li jiżguraw konfidenzjalità l-standards u s-salvagwardji meħtieġa għalhekk irid jkunu l-istess flatturi kollha f'kull saf tal-Unjoni Ewropea u sistema tal-istatistika tagħha. Apparti minn hekk, l-emendi ma fihomx jew ma jżommux il-bilanċ tal-istituzzjonijiet dan ifisser li hemm żbilanċ bejn l-Unjoni Ewropea u l-livelli nazzjonali f'termini ta' status u il-kapijiet tal-autoritajiet tal-istatistika għalhekk il-Kummissjoni diffiċli għalja li taċċetta l-emendi il-ġodda hekk kif inhuma b'mod partikolari id dispozizjoni dwar id-digital Eurostat. Iżda fl-istess ħin aħna lesti nkomplu negozjati sabiex eh, l-affarijiet imexxew fid-direzzjoni it-tajba f'din il-riforma strateġika u għal dan jiena eh, għandi bżonn l-appoġġ l-ambizzjoni tagħkom. Grazzi, Komissarju. Għanna talba għal kelma, Missur Mr. Galpels. Grazzi, Komissarju. U nishtiq nifraħ il-relatur. Kif ngħidu bl-Ungaris L-istatistika hija l-pedament tal-ħbiberija. Kol nafu kemm l-istatistika kapaċi ti stampi stampa ħażina mir-realtà u x'konsegwenzi dan jista' jħalli bħal pereżempju it-turbulenza ekonomika. U l-problemi li nqalaw wara U għalhekk naħseb li huwa kruċjali li jkollna sistema ta' statistika illi tkun soda u tiprovi u tagħti bażi solida li fuq nkunu nistgħu nibbażaw id-deċiżjonijiet tagħna. Qed nirreferu għall ġbir tad-data u l-produzzjoni tal-istatistika. U dan jorbot mal-kwistjoni ta' nominazzjonijiet, diretturi f'istituzzjonijiet eh, tal-istatistika, dik xaġa li għanna fl-Ungerija. Kap ta' eh, kap tal-istatistika eh, fil-fatin ħatar għal erba snin. Ma jistax dan ikun dan il-kap ikun soġġett għal kwalunkwe influenza politika. Ma xorta hemm l-rwol li l-politiċi staw jaqdu sabiex jgħinu lil min jagħmel l-istatistika. U għalhekk naħsbu li jkun utli l-Parlament Ewropew u għal membri tal-Kumitat Ikon illi jisimaw il-kap tal-Eurostat jisimaw xandu xijajt u norganizzaw smieħ miegħu. Qed nitkellmu dwar 9 miljun euro li ser jiġu li ser jitnefqu u għalhekk għandna bżonn eh, skrutinju ċar ta' dan kollu. Issa l-aħħar żewġ kellima illi fil-fatt reġistrati mhumiex hawnhekk fl-awla għalhekk ser naddi għal catch DI Kelly. Sur Kelly. Grazzi, Sur President hija klixe li titkellem dwar e, gideb u statistika għaliex ħafna drabi n-nies jużaw l-istatistika mod selettiv u jidaru l-figuri kif ridu huma sabiex e, jagħtu bażi l-argumenti tagħhom minflok jużaw minflok jużaw l-istatistika biex jiffurmaw l-opinjoni tagħhom jużaw l-istatistika għal fini tagħhom hemm bżonn li jkollna statistika li tkun bbażata fuq il-fatt, fuq il-fatti u li tkun eh, soda u imparzjali. Dan rajt ħafna statistika fl-sport fejn eh, l-istatistika tinbidel f'tattika. Jista' jkun li pereżempju jkollok eh, player illi taħseb illi lab tajb iżda meta tħares li l-istatistika tinduna li lab ħażin. U b'dan l-istess mod nistgħu nużaw l-istatistika sabiex nippjanaw it-tattika b'mod aħjar fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna, Sassur Libratski. Grazzi ħafna. Sur President. xi konflitt kien hemm konflitt bejn dak li qalet is-Sinjor Pelċ u r-relatur. Ir-relatur tkellem dwar kien jinstema illi mhux daqshekk ma jaqbilx daqshekk ma li jkun hemm eh, chief director li nħatar mill-kummissjoni. Sinjura Pelċ, fil-pożizzjoni tiegħek inti taqbel iktar mal-komissarju u mar-relatur. Għaxi naqbel iktar mal relatur li mandux inħatar dan u ma naqbilx mal-komissjoni. Tomaxik? Signora Tomaxik? Grazzi ħafna, dan huwa element importanti ħafna illi l-istatistika tkun uh, priorità għalina għax ovvjament mbagħad iċ-ċittadini kollhom fiduċja Eh, fil-statistika. Ovvjament il-manipolazzjoni hija ħaġa kważi ta' kuljum, anki ministru fil-Kroazja wkoll qal lill-menti tax-xandir lokali illi il-gvern eh, għawweċ u dawn il-ċifri biex juri iktar ottimizmu fost ċadini tagħna fil-Kroazja ħaġa ħażina l-aħħar. U il-fat li wieħed jikkastiga dawk illi jagħmlu din il-manipulazzjoni tal-istatistika fost iċ tagħna hija ħaġa pożittiva skonti. L-aħjar organizzazzjoni tal-Istatistika Ewropea jiġifieri l-Uffiċċji Nazzjonali kif ukoll il-ħatra ta' dawn l-uffiċjali tal-qasam tal-istatistika se jnaqsu il-manipulazzjoni tal-istatistika. tal istatistika Din hija xi ħaġa importanti ħafna għax manipolazzjoni hija ħażina ħafna l-ekonomija tagħna. Grazzi ħafna, Sinjuri. Issa Sur Liberatski. Mr. Libratski eh, applika għal KHDI, pero għandu mistoqsi, fil-sessir resta mistoqsija lejx Senjura Pelċ. ma mhux suppost inti il kelma però nsaqsikom tkunu kemm xejn flessibbli sabiex sinjura Pelċ ta' titweġiba billi semmiet. Forsi kemm nuqqas taftajim. Rigward dak illi nkiteb fir-rapport u dak li qal il-Kummissarju. Jien kont qed nitkellem dwar kredibilità u intom fil-waqt li intom tkellimt dwar il-ħatriet. Jien naħseb li l-kontenut tal-istatistika u iktar importanti milli l-ammont pereżempju ta' nisa e, f'entità partikolari, naħseb li l-kwalità tal-xogħol ta' statistika li hu l-iktar importanti. U għalhekk jiena qed li jkun importanti li nisimaw li direttur tal-Eurostat u nisimaw minn għandu eh, x u għandu f-moħu li juża. Sempliċi maċħat nċara l-punt. Grazzi, fimt, fimna dan il-punt. Issa s-sur banke, l-ħar kalim. Hiteles, tárgyilagos, megbízható statisztikai adatokra nagy szükség. Kollégi, statistika li tista' toqgħod fuqha hija xi ħaġa għandhom bżonn dak li jieħdu deċiżjonijiet iżda anka iċ-ċittadini u e, n-negozji għandhom bżonn dan. Għandhom bżonn statistika soda. Darajn fl-aħħar snin, speċjalment rigward id-data falsa biex ngħidu hekk li kien hemm dwar il-budget nazzjonali. Rajna kif din imminat il- uh, u mermret il-fiduċa li kellna aħna. kienem ministru Ungaris għal li fil-fat u jafda biss statistika li u stess ikun falsifika u lebda statistika ieħor għalhekk irridu naħdmu sabiex nerġgħu eh, nagħtu fiduċja lin nies u nerġgħu nsibu l-fiduċja fl-istatistika. Kumissarju. Grazzi, Sir President, Onorevoli Membri. L-ewwel net nixtieq nirringrazzjak għall opinjonijiet nixtieq nirringrazzjakom għall opinjonijiet tagħkom fil-fatt dan id-dibattitu ilu fuq l-aġenda tagħna. Iżda lan ewlieni jiset li fnieħ matul id-diskussjonijiet U importanti nidu nota tal- tal-fatt li dan it-test lana għana qoddimna fadallu iktar xogħol u dan ġiri konoxxut ta' kamra l-attur l-istati membri kol asma bejnietom u l kunsill ma jistawx laqas jaċċettaw u jappoġġaw dan it-test kienem tħassib f'dawk l-istituzzjoni f'dawk il-pajjiżi fil istituzzjonijiet ta' statistika eh, diġà għandhom ċerta indipendenza nazzjonali u għandhom ċerta seta' ukoll biex jikkoordinaw is-sistemi ta' statistika nazzjonali tagħhom. Hawnhekk irrid inkun ċar aħna rridu li din il-proposta terġa tirata lura l-ambizzjoni tagħha, l-ambizzjoni li kellha fil-bidunet u l-ambizzjoni proposta mill-Kommissjoni u l-qas inqarbu kemm nistgħu għal dak il-livell. Nista' nifhem xqalet is-Senegal spex dwar il-ħtieġa illi nisimaw direttur tal-Eurostat, direttur ġenerali tal-Eurostat, li ngħid illi nappoġġa dan il-ħsieb fil-format ta' dialogu strutturat u hemm punti oħra ħasbuna bħal pereżempju l-indipendenza ta' istituzzjonijiet ta' statistika nazzjonali rridu illi il-dokument il-rapport fil jappoġġa dan is-seta ta' koordinament huwa importanti għal data Ewropea li tkun verament tajba u soda. Importanti kol ikun jista' jkollna fiduċja f'din id-data. Naħseb li l-għanijiet tagħna, il-miri tagħna ma l-istess li rridu nagħmlu issa rridu naħdmu aktar flimkien sabiex inkunu nistgħu naslu għal ftehim illi verament jiżgura illi ikollna statistika Ewropea ta' kwalità tajba. Aħna fil-Kummissjoni lessi naħdmu kemm mal-Parlament kif ukoll mal-Kunsill fu kompromess sabiex insibu kompromess u verament nemmen il-Parlament Ewropew se jagħmel l-istess u fl-aħħar mill-aħħar se nexxin nsibu soluzzjoni tajba. Grazzi. Grazzi. Issa ir-relatura għal darbohra. Sur Kummissarju, mela. Inti għandek raġun li tajt li l-affarijiet ilhom għaddejjin, imma l-anijiet tagħna kif qatt int mhumiex inbedin ħafna minn xulxin. Kien hemm ftehim mal-Kunsill il-Kolleġislatur liħor l-ewwel ta' Lulju, ġifieri kważi sitt xhur ilu, u r-rwol tal-Kummissjoni hija tiffaċilita x-xogħol tal-Kolleġislaturi. Jiena ma nistax nifhem kif l-affarijiet għadhom għaddejjin Għada il-Parlament Ewropew se wassal nittama messaġġ b'saħħtu u nittama il-Kummissjoni se tikkonsidra fil-proposti tagħha ta' dan is-sinjal, ta' dan il-messaġġ għax il għax il-konsultazzjonijiet se jkomplu u nittama jtemmu malajr. Richter Stadter, mit dieser Wort. Grazie għafna relatur. Nebek. Nikkonkludu d-dibattitu fuq dan il-pont u l votazzjoni se seħ għada f'nofsinhar. Issa nimxu għal punt li misfu l-aġenda tagħna illi huwa il rapport tas-Sinjura Steinrock il-programm tal-Unjoni Ewropea għal-bidla soċjali u l-innovazzjoni.